immunità eh, ta' Jurgen Kreuzmann skont regola 6 paragrafu 2 u din tresqet u din kuntat biex tiġi konsidrata. Tieni pinċa ta' informazzjoni hija li minant il-gruppi tal-PPE u l-SND kien hemm talba li jaħtru persuni għal delegazzjoni tu kumitati dawn eh, din, din talba tresqet is-Sur Presla Borislov għal su intern u l-ħarsin tal-konsumaturi is-Sinjura Francesca Baraccio għal Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni, kif ukoll il-Kumitat Krim, kif ukoll id-delegazzjoni għal relazzjoni mal-pajjiżi maxrek. Issa għaw xi oġġezzjonijiet għal dawn in-nomini dawn il-ħatrit? Jekk le, mela dawn in-nomini ġew approvati. Mawx aktar punti fuq l-agenda tagħna bħalissa? Nixtieq nissospendi s-sessjoni sal-votazzjoni ħassir fl ofsinhar